Colleagues, um, very good morning to everyone. We're going to Bonġol il kulħadd ħanibdow illum ukoll fil-ħin, jekk ma jimpurtax, għandna attendenza mhux daqsa kbira, imma nirringrazzja l daw kollha illi ġew hawnhekk L-ewwel punt tal-aġenda tagħna huwa prezentazzjoni mill Wolfgang Gotz il-direttur tal-EMCDDA. Ħajatina żewġ rapporti il-rapport tal-2014 u l-ħor ġenerali tal-attivitajiet tal-2013. Jina nixtieq ngħidlu grazzi lil Wolfgang din hija xi ħaġa importanti ħafna fil-ħajja tagħna u żgur illi ħajkun hemm ħafna li jsegwu din il-preżentazzjoni. Għalikom il-membri tafu li dan kien bitċa xol eh, anka mis-xol bil-ħidma ta'kom, ħudu interess f'dan is-suġġett importanti hija huwa xi ħaġa speċjali li jintom kemm il-darba kontu involuta fiha. Ġifieri e, e, e, huwa f'waqtu li issa naraw dan aħna responsabbli minn żewġ eh, kodeċiżjonijiet kontra eh, fil-ġlida kontra id-droga Eh, dik li għandha x'taqsam għal ċiklu ta' droga u sulboni eh, jatawnek eh, dwar dan u anka definizzjoni ta' direttiva tal-drogi u direttur eh, miex edha għawnek palissa imma ħatkun qed tiġi aktar tarta. Għalek nishtiq nishtiq nilqa li sorgot fil-komitat libe u lil Wolfgang ngħidlu li għandu issa l-mikrofonu biex jibda l-prezentazzjoni tiegħu qabel ma wara għandu għal-mistoqsijiet. Nirringrazzjak, President, membri tal-libe, sinjuri, li huwa pjaċir kbir li qiegħed hawnhekk, eh, niltaqa' di dini xi laxar darba tiegħi li qed niltaqa' magħkom jekk mhux aktar u llum qiegħed taw biex nagħtikom ftit eh, punti mill-analisi l-ġdid tal EMC CDDA dwar is-sitwazzjoni ta' droga fl-Ewropa kif tafu jew eh, jista' jkun li ma tafux, eh, ħareġ il-rapport f'Mejju u ma tafu aħjar minn iżgur illi dan kien ukoll żmien tal-Parlament il-ġdid tal-elezzjonijiet u għalhekk kien issa biss li aħna stajna niġullu natukom il-riżultati tagħna mela fil-qosor L-analisi jindika situazzjoni stabbli fuq livell in ġenerali u hemm sinjali pożittivi faf noqsma. Imma hemm ukoll tedid eh, ġdid illi qed iqajjem tħassib mħabba il-saħħa tal-bniedem u l-infurzar tal-liġi b'mod partikolari qed naraw xejrit l-isfel lejn l-użu u d-disponibilità tal-eroina imma l istimulanti id-drogi sintetiċi u l-kannabis u anka prodotti mediċinali qed isiru ħafna aktar importanti il-drogi li qed naraw illum b'ħafna modi huma differenti minn dawk li konna nafu fil-passat qed naraw eh, anka fil-drogi stabiliti pal kannabis fejn hemm eh, tekniki tal-produzzjoni ġodda li qed jagħmlu impatt fuq il-potenza tar-resin u anka l-prodotti mm, eh, erbali. U qed naraw ukoll eh, produzzjoni ta' drogi sintetiċi ġodda. Il-tħassib eh, ġdid huwa illi huma l-opjod sintetiċi ġodda u anka sustanzi alluċi ġone alluċinogeni u anka prodotti oħra farmakoloġi. Dawn is-sustanzi psikoattivi ħafna drabi jiġu jisiru uh, permezz ta' trap li jiġi miċ-Ċina u mill-Indja b'mod illegali u meta jaslu fl-Ewropa jiġu proċessati e pakjati u mibjuha e, bħala legal highs u bħala kimiċi ta' riċerka u uh, jinbijaw fissu illeċitu ta' drogi palissa qegħdin naraw li hemm 400 sustanza ġdida u wieħed u 80 minnhom ġifieri e, erba' Eh, darbit aktar minn erba snin ilu ġew notifikati fil-sistema bikrija tal-allarm Min dalodu fil-fatt 72 sostanza ġew notifikati oħrajn ġifiri u għadba tliet għal din is-sena biex tispiċċa. Eh, nirrapportaw ukoll li l-internet għandu wkoll rol ewlieni biex jati forma lis-suq fil-kasta dawn is-sustanzi psikoattivi fl-2013 li MC DDA identifikata 650 mm, sit tal-internet li kienu qed dawn is-sustanzi lill-Ewropej u barra minn hekk kien hemm sfida gwida ġdida l-infurzar tal-liġi tal-drogi um, um, ġodda u um, odma permezz tal-darknet. Eh, Missa xil senilu kienem kena vizjoni kbira fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fl-Istati membri u anka fil-Parlament biex eh, ninvestu b'din is-sistema bikrija ta' twissija fuq dawn is-sustanzi u s-sistema issajja l-modell ta' prassi tajba li um, huwa stmat botaja fuq livell globali, però jkolli ngħid li hemm pressjoni kbira fuq dan il-mekkaniżmu jista' jkun hemm anka riskju minħabba li hemm dawn l-iżviluppi li jiena semmejt u eh, palissa mnuqqas ta' riżorsi kemm fuq livell nazzjonali u anke fil-livell tal-EMCDDA. Din is-sena biss sitt sustanzi e, sarulhom evalwazzjonijiet ta' riskju profonda fil-Kumitat Xjentifiku Estis tal-EMCDDA. Ġifri dan fih professuri mill-universitajiet tal-stati membri. Kena sitt sustanzi e, Imma kanna tlet sustanzi biss eh, li ġew evalwati b'motta tajjeb bejn l-2010 u l-2013, ġifieri qed naraw hawnhekk issa iż-żieda. Kif tafu? u il-ċermen tiġa semmija għafas eh, legali ġdijt għal sustanzi psikoattivi kien diskuss f'dan il-komitat u il-parlament tiġa dotta pozizjoni fuq iż-żewġ test legali bħal fil-passat jien u il-kollegi tiegħi qegħdin għad dispożizzjoni tal-żewġ rapporters u l-MPs l-oħra kollha li qegħdin jaħdmu fuq dan id-dożjera. Il-kannabis hija droga fejn l-opinjoni pubblika tibqa' waħda polarizzata hawnhekk nosservaw dibattitu um, eh, pubbliku illi eh, um, ħafna drabi jkollu impatt anka minn bidliet eh, regolatorji illi saħħu fi fil-Istati Uniti u anka fl-Amerika Latina. Fl-Europa l-iskala tas-suq tal-kannabis u anka l-produzzjoni, iżdida fil-produzzjoni domestika waslet għall-arfin eh, ta' il-fat li din id-droga tiġbet leja ħafna eh, flus għal kriminalità organizzata. Issu għal l-stimulanti illiċiti eh, eh, baqa l-istess il-kokaina baqet eh, dik li tintazel l-aktar fl-Europa tal-ponent u ta' nofsenaru l-anfitamini l-aktar fil pajzi nordiċi studji um, tal-ilma li ġi skartat jikonferma il-livelli tal-meta eh, amfetamina Eh, però li kien storikament baxx fl-Ewropa. Imma l-iktar li kienem użu kienet fil-Repubblika Ċeka u fis Slovakkja. Sena l-oħra l europa li rapporta l-akbar sejba tal-droga eh, ekstasi fil-Belġu u anka wissa dwar dan il-potenza il tal-ekstasi. Sinjuri, il-problema ta' drogi miex viżibli da' skem kienet fil-passat u dan minħabba l-investiment li l-istati membri edin jamlu fil-trattament ta' droga u anka programmi oħra tal-marbuta ma' saħħa. E, pero il-problema ta' drogi fl-Europa ma ġiċ solvuta damana u qed tkompli timbidel kontinwament u f'dan il-kuntest nixtieq nassigurakom illi aħna ħankomplu nifukaw fuq illi inwasslu f'waqtu u b'mod oġġettiv u uh, b'mod bilanċjal l-analisi ta' din il-problema ta' droga. Sinjuri din eh, dan kien eh, rapportaj dwar id-drogi maħna għanna puntiħor fuq l-agenda u issa għalek ħanaddi għal prezentazzjoni tal-attivitajiet ta ewlenin tal-MCTDA fil-sena 2013 illi intom edin taraw eh, eh, eh, permessa rapport tal-attivitajiet um, ġenerali tal-2013. Ħanaddi għal xi attivitajiet ewlenin tal-MCDDA u nixtieq nibda billi ngħid li s-sena l-oħra kienet s sena speċjali għall-Aġenzija x'għaddew 20 sena minn meta Eh, daħal fis il-regolament ta' twaqif tal-MCDDA u f'dawn l-20 sena għamilna mekanizmi b'saħħithom biex inkunu nistgħu monitoraġġ sostenut tal-iżviluppi fil-qasam ta' droga u anka b'risposti rapidi għal xejri ġodda u sustanzi ġodda. Fl-2013 eh, publikajna 40 eh, outputs ewlenin li jimmiraw l policy makers u l xjentisti u l-prattikanti u anka Eh, inkidbu 34 um, artiklu xjentifiku mill-istaf tal emc DDA u fost dawn eh, eh, l-outputs dawn ir-riżultati nix insemmi tnejn importanti l-ONET u l-ONET għanna l-European Drug Report l-EDR u the first EU Drug Market Report li huwa analisi strateġika l-ewwel waħda li qatt saret issa dwar ir-rapport ta' drogi fl-Europa. L-izvilupp l-iktar importanti fl-2013 kien li aħna minn għamin ilu eżaminazzjoni u ħriġni s-sitxur qabel. Dan kien pastajjeb biex aħna eh, natu li rapportar tana eh, f'waqtu u um, pass veloċi anka minħabba il-bidla rapida u l-evolviment rapidu tal-situazzjoni tad-drogi pakket integrat li inkludi u kol elementi online Eh, intom tkunu tistaw ukoll tużaw eh, eh, tniżluhom dawn minn fuq l-internet. Kifet, ħriġna l ewwel rapport li jismu um, EU Drug Market Report u minn meta ħareġ dan sal um, referenza għall analisi tal-politika u anka teħita deċizjoni fuq livell Ewropew. Flimkien ma' pubblikazzjonijiet, nejn, żewġ pubblikazzjonijiet oħra, dan um, il-rapport ġin nominat mill-American Library Association bħala dokument importanti ħafna fl-2013 li MCDDA komplet taġixxi bħala ċentru ta' informazzjoni u ċentru ta' eccellenza, networks Ewropej tal-esperti eh, permezz tal-organizzazzjoni ta' konferenzi, tal-laqat u permezz tal-kontribuzzjoni ta' avvenimenti relatati ma' drogi illi jammontaw għal 280. Hemm networks ġodda u koll pal EMCDD e Reference Group on Drug Supply. Saħħna anka l subija tagħna ma' ġenzi oħra fosthom mal Europol li aħna nikkooperaw magħhom kważi kuljum per messa skambju ta' informazzjoni u strateġiji anka ħriġna banalisi strateġika u metodoloġiji strateġiċi u rapport fuq is-suq u anka għamilna rapport um, eh, illi eh, jgħin fil-rigward tal-attivitajiet tal-EWS ma' aħna kontribwejna għal taħriġ fuq it-traffikar ta' drogi u anka program ta' skambju għal pulizija mm, uffiċjali jola ta' pulizija mill-pajjiżi tal-Unjoni u mal-Eurojust firmajna MOU biex inżidu l-iskambju tal-informazzjoni teknika u strateġika fir-rigward tal-forniment u leġislazzjoni ta' drogi. U aħna naħdmu wkoll ma' aġenziji oħra mal-FRA, CDC u l-EMA eh, li huma aġenziji oħra tal eh, per dik mediċinali li hija importanti ħafna eh, biex twissina b'mod bikri fuq dawn is-sustanzi illegali u eh, anka eh, sustanzi li ħana n diskutu dwarhom. Ikkollaborajna wkoll ma' atturi oħra reġjonali u globali fl-2013 dimna b'mod partisi mal ġifri mal l-uffiċċju tal-ġnus Uda, mal hu mal-Pompidu Group u ma' Sikad sigat u għal-Kummissjoni tal-Drogi tal-Istati eh, Amerikani u eh, dawn eh, kooperaw forsi naqra inqas fis-sena li għaddiet ma' CMO ma' l-Interpol imma din is-sena ħankublu bil-ħidma tas-soltu. Minn barra din il-kooperazzjoni mal-pajjiżi kandidati Għanna kol proġett assistenza teknika mal-pajizi eh, eh, li huma fl-EMP fil-politika tal-ġirin biex bekk eh, nibnu l-kapacitajiet għal monitoraġġ ta' drogi f'dawn il-pajizi illi hija priorità din għall-Unjoni Ewropea. L-2013 kienet sena illi kien fija ħafna sfidi, zidan tifli sfidi, jina semmejtom em, dawn il-sustanzi uh, psikoattivi illi kifet uh, eh, tiġam mm, aħna badnijom u wistqina dwarom fil-mekkanizmu 83 em, em, eh, bżon ħafna rizorsi biex aħna nkunu nistaw naħdmu nintalbu natu laqat Eh, eh, kuna mażjara tal-EMCDD fl-EMCDDA il-biraħ stess kenna il-Kumitat tal-Ġustija tal-Ġustizza tal-Parlament Danis u anka il-Segretarju tal-Istat tal-Portugal u tal-Ungerija u anka G. Eh, Martin Schulz dan kollu fl-ewwel tlettim ta' din il-ġimgħa u din din mhix ġimgħa ta' eċċezzjoni u f'dan il-kuntest għalhekk mhix sorpriża għalikom illi sa l-aħħar tal-2013 disa eh, punt disa ta' seba filmi eh, disa u design punt seba filmija tal-budget kien intuża. Issa nixtieq ngħid kemtejn dwar il-ġejjieni. Year strategy and work program for 2016 to 18. This process is being informed by input collected through an extensive consultation exercise which involved our key stakeholders għan involva li l-stakeholders ewlenin tagħna u l-imsieħba tagħna fosthom il-sieħba mill-Parlament Ewropew u anka l-pubbliku ġenerali. L-għan ewlieni tagħna jkun li jkontribwixxu għal eh, Ewropa iktar b'saħħitha, iktar sikura. U sajn nagħmlu dan billi nsaħħu s-sistema ta' monitoraċ tagħna li huwa mibni fuq il-ġbir tad-data 28 stat membru Norveġja wkoll it-Turkija u nagħmlu dan billi niddiskrivu il-fenomenu ta' droga kemm mill-perspettiva tal-provvista kif ukoll tad-domanda ser ikun hemm fokus ukoll fuq l-użu ta' droga u l-iżvilupp ta' framework għall użu ħażin tal-mediċina. Fl-2016 sa 18 ser ninsaħħu l-kapaċità tagħna biex nagħtu evidenza għal iktar azzjoni permezz ta' iktar investiment fil-qasam tal-użu ta' drogi b'mod partikolari l-aħjar prassi u ser u wkoll um, l-informazzjoni tagħna permezz ta' l-Learning Warning System ta' ma' fas leġislattiv il ġdijt li l-idea hija li jieħu post id-deċiżjoni preżenti u wkoll fil-kapacità tal-EMCDDA eh, nanalizzaw l-ilma skartat, eh, etc. Wara erba snin, senjuri, ta' budget stabli fl-2014 li hemm CDDA iffaċċjat 5% biss fit-tnaqqis tal-budget tagħha meta mqabbel mal-2013 f'dan il-dan il-kuntest nirringrazzja lill-Kumitat Liba li iktar kmieni votat għal emenda favur iż-żieda tal-budget tal-2015 u ġa semmejt li aħna kellna żjara tal-Martin Schulz il-jumejn ilu ġewwa Lisbona u kellna konferenza hemmhekk fejn il-President tal-Parlament enfasizza fuq il-bżonn li jkun hemm żieda fil-budget tal-ċentru tal-monitoraġġ ehm, għad-drogi tal-2015. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom jiena lest li nirrispondi għal mistoqsijiet. Grazzi, Sur Goods, di kienet prezentazzjoni eccellenti dak li fil-bidu u nsiluttan daħlu iktar membri sa' minn dobdejt l-introduzzjoni tiegħi. Għandna lista tal-kelliema twila ħafna li turi interess kbir f'dan ix-xogħol. Dak li jett fil-bidu kien li aħna għandna rwol parlamentar li jett eh, dejjem jiżdied għanna dossier, għanna sostanzi regolamentazzjoni tas eh, regolamentazzjoni fuq il-drogi psikattivi, għanna rapporters uh, għawnek prezenti li xtiqu jitkelma l-kemmu miex direttament marbutin ma dan is suġġett Nibdew bis-Surboni. Bat Teresa jek tixtieq titkellem wara. Jekk forsi uh, tamlu mistoqsijiet iktar diretti kun aħjar għal ġurnalista pjuttost twila. Surboni, jek joġbok. Grazzi, Sir President. Grazzi, Direttur, għal din il-prezentazzjoni ċara mnaħatjak fuq l-attività tal-Aġenzija fl-2013 u l-diskrizzjoni ta' xi sfidi futuri. Jien issa ser nitkellem bil-Pollak. Permettuli biex nibdel. Grazzi ħafna ta' dan ir-rapport. Ħafna sforz sar f'dan ix-xogħol u nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal żewġ kwistjonijiet inti ddiskrivejt żewġ xejriet ġodda kont qed titkellem dwar il-provista għal drogi psikattivi, kanta titkellem u koll dwar l-internet u r-rwol tal-internet, r-rwol negattiv tal-internet u u koll il- um, dekkim sejħa deep net jew dark net rapport rapport ukoll juri il-riskju dejjem jikber ta' um, l-opju sintetiku u sustanzi oħrajn psikoattivi li huma ferm attivi mm, fejn inti tista' tuża ammont vera żgħir mid-droga u inti tista' tirreplikaw u tipproduċi ħafna dożi dan huwa fenomenu ġdid li għamilha diffiċli ħafna li tipprova sib minn huma dawk li qegħdin jipproduċu u biex tiġġieled dan il-fenomenu. Għandna s-sistema tal-early warning u din kienet ta' suċċess ġewwa l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li aħna gburin biha fid-dinja. Din hija sistema li qiegħda taħdem tajjeb ħafna u tista' tkun iktar effettiva però. Però jekk irridu li dan jiġri rridu li nistandardizzaw is-sorsi tal-informazzjoni biex bekk id-data kollha tkun komparabbli id-data li ġejja mis-sistema minn pajjiżi differenti. Fir-rapport tiegħek inti semmejt li id-data li ġejja minn pajjiżi differenti għandha kwalitajiet differenti u hemm standards differenti għaddejta u fruta. Irridu niżviluppaw ukoll maniġjar sistema tal-maniġjar tajba. L-Aġenzija titti koopera wkoll ma' aġenziji tal-Kummissjoni Ewropea li qegħdin jittrattaw is-saħħa u s-suq intern irrid ikunu dawn huma daqstant imsieħba utli għalikom. Hawnhekk qegħdin naraw nuqqas ta' trasparenza fejn f'din il-ġungla ma tafx min huwa responsabbli għal xiex. U minnaħa tal-Kummissjoni naħseb li dan qed inaqqas mod konsiderevoli ir-reazzjoni sa mill-2015 smajna li jitnaqis ma kienx daqsek um, daqsek ma kienx daqsek bar. Pero inti semmejt ukoll l-analiżi li għandna namlu biex bekk inkunu nafu tajjeb fejn u x'inhu ma riski U ovvju li għandu jkonna iktar flus. U għallura jekk il-Kummissjoni Ewropea hija lesta, naħseb li ġa għandna nibdew niddiskutu il-budget tal-2016. Nixtieq li l-budget jiżdied. Sa minn mindu ġejt maħtur ir-rapporter f'għandha mill-smatat il kodeċizjoni fuq sustanzi psikotivi ġodda u minħabba li jiena rapporter jiena nixtieq ngħidlek li f'Ottubru nixtieq nippreżenta jekk minix ser zbal sa l-20 ta' xar nixtieq nibatilkom informazzjoni dwar li ma passi aħna ser nieħdu. Bix nala. Irridu nistandardizzaw is-sorsi tal-informazzjoni din hija kruċjali mill fl-opinjoni tiegħi. Irridu ntejbu s-sistema tal ehm, early warning Tillet punt li ikun hemm trasparenza ċara minnu responsabbli għal xiex fil-Kummissjoni Ewropea. Ir-raba punt iktar fil-budget u l-ħames punt l-implementazzjoni tar regoli kollha li għandhom x'jaqsmu ma' drogi. Trezek jogħġbok tixtieq tikkumenta? Grazzi, President. Grazzi ħafna, grazzi l direttur għall-informazzjoni kollha li qasammana. U grazzi wkoll tat-tarif li tagħna dalodu hawnhekk. Mela l-ewwel nixtieq ngħid grazzi għax-xogħol li qed jitwettaq u għax-xogħol ukoll li jagħmlu l-kollegi tiegħek ukoll tal-Osservatorju Ewropej Ewropew ta' droga biex ngħinu lill unjoni biex jisir jafu b'sustanzi ġodda, l-aktar biex niddefendu l-ċittadini tagħna. Naħseb li bi frekwenza dan l-osservatorju eh, naħseb ma jixir il rispett li teħtieġ. Il-profil tagħha huwa pjuttost baxx u dan mhuwiex ġust. Naħseb li din is-sitwazzjoni trid tinbidel. Dan rajnieh ukoll meta ġew imqasmin il-budget u rajna wkoll li kien se jkun hemm tnaqqis ikbar minn dak li se jġarbu aġenziji oħrajn xi ħaġa li jiena l-mentajt dwarha. U għal-stant nishtiq nejt hawnhekk li inqis li għandu jkun hemm budgets akbar għal xi ħaġa bħal din għaliex kif qed inti l-problema tal-drogi fl-Ewropa għadha ma ġiġ solvuta, għadha magħna. Il-problema hija li mhux qegħdin nivviżwalizzawha għaliex għal grazzja talla qed ikun hemm aktar miżuri issa f'posthom anki rigward it trattament u dan ifisser li l-problema tittaffa, però hemmhekk għadha xorta U kif qed inti eh, il-budget issa diġà huwa impenjat u għavoli fil-bidu. Għal daqstant huwa importanti li naħsbu f'din l-aġenzija u l-operat tagħha f'dan l-aħħar snin sustanzi psikoattivi għedin jizdidu fil-popolarità meta mqabbel ma' droga tradizjonali bħal kokaina u l-erojina bħala eh, proponent ta' direttiva dwar il-pozizjoniet minimi tar reati u l-pini applikabli fil-qasam ta' traffikar illegali ta' droga. U għal dak għandu xaqsam ma' definizjoni ta' droga, jina naħseb li għedin naħdmu eh, permess ta' din id-direttiva. direttiva li taħħa bżilna u koll ehm, il-proponent. Pero nishtiq nkun naf. Ma nistax nistaqsi direttament l-konsil b'xorta ħażina, pero xorta waħda nittamaw li konna laqa mal-konsil, jiġi hawnhekk forsi l-konsil biex naraw x'taħseb il-presidenza taljana fuq dan l-ambitu jekk priorita għalija li nkomplu b'din it-triq. Umbat forse nistaw ukoll ninvolvu roħna ma fi trilogu biex nippruvaw nikkonvenċu għom dwar l-importanza ta' dan is-suġġett. F'dawn l-aħħar snin kif diġa qed e, sustanzi psikotropiċi żdiedu fil-popolarità u minħabba din l-evoluzzjoni jiena nixtieq inkun naf jekk tistgħu tispjegaw l aħjar x'taħsbu dwar l-iżvilupp ta' dawn id-drogi fil-ħames snin li ġejjin u mistoqsija oħra mbaħt importanti hija il-mod kif dawn is-sustanzi qegħdin jiġu trasformati. Anki l-kategorija tagħha bħala illegali jew le, għaliex għadna ma nafux li ma sustanzi huma illegali jew le u kif ġieli naraw f'ċerti laqat uħut minnhom ma jkunux eh, legali illegali mbagħad il-kategorija tagħhom eh, timbidel. Per eżempju, dan huwa suġġett li naraw spess f'pajjiżi f'Ispanja xi ħaġa li taffettwa li ċittadini Spanjoli u persuni oħrajn li jgħixu barra minn Spanja, ġieli kollok każijiet fejn ikun hemm dawn id-drogi li jaqgħu taħt kategoriji differenti, smijiet differenti u dan joħloq ċertu problemi. Dawn il-drogi il-kategorija tagħhom tant inbidel malaj li xi kultant anke min ibieħhom ma jkunx jaf eżattament fejn qiegħed irridu nżidu l-informazzjoni b'mod li ċ-ċittadini jkun jafu li ma minnhom huma legali u li ma mhumiex grazzi. Thank you, Teresa. Um, the next one is Mrs. Gomez. Anna. Ah, obrigada. Ah, eu gostaria de perguntar ao Sr. Grazie nixtieq nistaqsi mistoqsija li direttur Apparti mill-monitoraġġ, x'rakkomandazzjonijiet għandu għall-gvernijiet u għall-Unjoni Ewropea? Iċ-ċentru ta' monitoraġġ tagħkom xi rakkomanda fir-rigward ta' politika biex niġġieldu drogi mod partikolari politika biex niprevjenu li l-flus jilħu l-organizzazzjonijiet kriminali li mbagħad huma jqasmu il-drogi minn posta liħor. Naraw l-użu ta' metanfetamini u drogi sintetiċi Naf li jintom għandkom rekomandazzjonijiet għal-gvernijiet, pero x'inhuma dawn ir-rekomandazzjonijiet? L-Aġenzija tagħkom qiegħda fl-Lisbona li għal belt tiegħi u ġewwa pajjiżi. U allura x'taħseb dwar l-awtoritajiet tal-Pulizija u tas-Sigurtà u l-kapaċitajiet tagħhom? biex jikkontrollaw u jnaqsu id-drogi f'pajjiż bħal Portugal fejn iċ-ċentru fejn hemm iċ-ċentru ta' monitoraġġ għaliex l-impressjoni tiegħi hija minkejja dak li l-professjonisti qed jagħmlu ir-riżorsi l-finanzi u r-riżorsi tekniċi disponibbli għalihom kienu tnaqsu ħafna minħabba l-kriżi ekonomika. sadattant rizorsi tal-kriminalità organizzata għad-drogi żdiedu. U juru li eh, ħafna qsmu fil-pajjiż tiegħi mhux qed jiġu monitorati, pereżempju, eh, eh, aeroporti mhux qed jiġu kontrollati ehm, bħal pereżempju ntużaw għal għat-titjiri ta' CIA u l-awtoritajiet ma jafu dwarha u għal daqstant dan jista' jkun permess eh, ukoll li jidħlu drogi fil-pajjiż. Grazzi President. Nirringrazzi l direttura għal dan ir-rapport, ix-xogħol huwa importanti ħafna li dan ix-xogħol li qed tagħmel u u biss fuq livell Ewropew li nistgħu nilħu ehm, nsibu soluzzjoni għal din il-problema. Grazzi għal prezentazzjoni għandek appoġġ sieħ ta' dan il-Kumitat meta niġu għal riżorsi finanzjarji meħtieġa naħseb li huwa importanti wkoll li fil-15 ta' Settembru l-Europol irnexxiela tagħmel raid kbira kienet l-ikbar operazzjoni tal-Pulizija f'dawn l-aħħar ftit snin f'dan ir-rigward fejn qabdet eh, madwar 1000 suspettat. Kellimt ukoll dwar kooperazzjoni ma' pajjiżi ġirien u pajjiżi terzi. Din mhijiex ovvjament problema Ewropea biss, hija problema li tolqot lid-dinja kollha. Jien qiegħed fuq delegazzjoni tal-Parlament għall-Iran u hemmhekk kena xi diskussjonijiet komplikati ma nixtiex noqgħod nidħol fihom hawnhekk issa, però d diskussjonijiet li kellna il-problema ta' droga u l-kummerċ ta' u droga dejjem toħroġ fi diskussjonijiet tagħna. Il-konsum ta' drogi fl-Iran nifsu huwa hija problema kbira għas-soċjetà hemmhekk u l-awtoritajiet f'dan il-pajjiż jixtiequ jkunu jafu x'inhu l-arfin tagħna biex nittrattaw il-konsum ta' drogi. Ovvjament il problema tagħhom hija bla kontroll huma stess ammettew li għandhom problema li ma jistgħux jikkontrollaw huma jixtiequ jappoġġawna biex innaqsu l-influss ta' drogi u biex kontrollaw ukoll eh, drogi ġejjin mill-Iran. Tnejħija ta' troppi ta' NATO mill-Afganistan ser toħloq problema ikbar fir rigward tal-produzzjoni ta' drogi ser ikun hemm żdieda kbira ta' drogi li ser jidħlu fis-swieq tagħna u għal daqstant irridu naraw kif ser nikkopera ma' pajjiżi terzi u l-Iran ukoll. Ovvjament mi l-Iran mhux msieħeb faċli għaliex ir-relazzjonijiet tagħna magħhom mhomx sempliċi u ċari, però hija problema li tinsab hemm u ma nistgħux ninjarawha. Grazzi Joseph għandna lista twila ħafna Eh, tal-kelliema u għed fil-bidu tilkom fil-bidunet meta l-kamra kienet uh, eh, vojta kienu biss membru wieħed fil-9 sempliciment xtaqt infakkarkom dwar din il-problema. Hawnhekk kien issa ser nagħlaq il-lista tal-kelliema tagħna għaliex għandna punti uħar fuq l agenda tagħna. Il-kelliem li mis huwa għassur Ġurek. Jekk jogħġbok żewġ minuti biss. Grazzi ħafna President, jena nishtiq nirringrazzjak tal eh, din l-analizi interessanti tal-suq ta' drogi. Dak li wani esawnek huwa però hija l analiżi Naf żgur li għandkom dan għad-dispożizzjoni tagħkom informazzjoni fuq ċertu aspetti. Nixtieq nisma' xi ħaġa dwarha per eżempju xaġa fuq eh, bidliet kulturali li uh, kontribwixxew għall-użu ta' drogi. X'inhuma dawn li kif nistgħu nagħmlu biex naqsu id-domanda jew l-użu ta' droga? X'numa r-rabtiet bejn punti differenti, per eżempju, uh, kif uh, ehm, jintilaw it-tfal, xini situazzjoni tal-familja tagħhom u kif dan jorbot mal-użu ta' drogi? Jiena ċerta li inti analizzajt dawn il-fatturi, analizzajt x'qed iżid l-użu ta' drogi u x'qed inaqqas l-użu ta' drogi. Jiena eh, kuntent li qed nitkellmu miegħek jew mhux ma' rappreżentant tal-Kummissjoni għaliex inti iktar oġġettiv iktar liberu mill-pressjoni politika u għal daqstant nixtieq insaqsik x'inhi il-pożizzjoni tiegħek fuq l-argument li għandu jagħmel illegali ċertu tipi ta' drogi. X'in l-opinjoni tiegħek dwar dan? Grazzi tal iżammejt żammejt mal-ħin. Issa naddu għas-Sinjura Vosenberg. Πρόεδρε, ευχαριστώ και το παρατηρητήριο και τον κύριο Διευθυντή για την λεπτομερή ανάλυση που μας... Nirringrazzja li centro ta' monitoraċ u li direttur għal din l'analisi analizi dettaljata. Jena membru ġdid ġeja mill-Greċja u ħdimt bħala avukat għal snin twal ħadimt eh, fil-qasam ta' drogi u l-internet u hemm parti mill-internet li qed jitratta il-kummerċ ta' drogi. Insemmejt il bieraħ u l-lum u li xi siti tal-internet mhumiex faċli li tsibhom, tidentifikhom, ma nistgħux nidentifikaw l-utenti jew l-awturi għaliex dawn huma minn pajjiżi oħrajn. Imma hemm ħafna x'namlu f'dan il-qasam. Nixtieq ninformakom li hemm mod ieħor ta' kummerċ ta' drogi, ta' traffikar ta' drogi. Din hija l-immigrazzjoni illegali Eh, f'ġewwa pajjiżi l-immigrazzjoni illegali qiegħda tiżdied, iżdiedet ħafna iktar wara l-problemi fis-Sirja u ħafna nies qed jiġu ġewwa pajjiżna mit-Turkija huwa diffiċli ħafna li nagħmlu gwardja tal-frontieri tagħna Aħna nafu li fil-bahar aħna restajna bosta nies li huma traffikanti ta' drogi u dawn mihomx kriminali individwali, dawn huma parti mill-kriminalità organizzata, huma parti minn gangs li fil-fatt jużaw l-immigrazzjoni illegali biex jipromovu il-traffikar ta' drogi. Din hija kwistjoni oħra ta' min jittidiskutu fl-organizzazzjoni ta'kom. Direttur, nixtieq insaqsik dwar l-istrateġija li inti semmejt 2016-2018 ħadd in konsiderazzjoni uħut minn daw l-affarijiet li ser insemmi jiena favur li nifinanzjaw l-attivitajiet imma per eżempju f'pajjiżi fin-naħa tisfel tal-Ewropa li huma pal pal pajjiżi per eżempju fejn l-austerità, aħna kienna tnaqqis kbir fil ministeri kompetenti pal per eżempju il-Ministeru tas saħħa il-Ministeru tal protezzjoni taċ ċittadini, dawn il-ministeri huma importanti ħafna fir-rigward tal-prevenzjoni u fir-rigward tal-ġustizzja u dan huwa diffiċli ħafna għalina jekk ikollna tnaqis fil-fondi huwa diffiċli ħafna li na, li nagħmlu riċerka jew iktar ġlida kontra drogi. Jekk nikluduhom fil-lista ta', ta drogi pereżempju li huma illeċiti jew lista oħra ta', ta kategoriji differenti. U għaldaqstant, mod ġenerali f'ħafna pajjiżi ġewwa l-Ewropa l-użu ta' drogi il-traffikar ta' drogi hija kriminalità u u irridu niġġilduha. Grazzi l-kelim li mis. Grazzi, jiena rajd b'interess dan ir-rapport. Jiena membru tal-grupp tal-SND u naħdem fuq regolament fuq is-sostanzi psikot attivi l-ġodda. Jiena partikolarment imħasseb dwar il-firxa ta' dawn id-drogi. Il-networks kriminali qegħdin jippruvaw jitħlu fis-swieq ġodda u jevitaw is-sanzjonijiet eh, legali tal-pajjiżi differenti. F'pajjiżi fl-Iżvezja jiena tallimt li 15 il-żagħżugħ fix-xlok tal-Iżvezja f'dawn l-aħħar ġimgħat daħlu l-isptar u dan f'ġimgħa waħda biss għaliex huma ħadu din id-droga l-spice qegħdin jgħidula. Il-kompożizzjoni ta' din id-droga hija varjant ta' droga oħra li hija mitqisa bħala legali però u din hija problema kbira għaż-żgħażagħ eh, fl-Ewropa kollha. Dawn id-drogi għadhom legali. Mbagħad hemm problem oħra, riżorsi. Għandna bżonn aktar riżorsi finanzjarji biex insolvu din il-problema, però u dan jingħad fir-rapport ukoll ftit hemm pajjiżi li għandhom eh, sistema ta' kontroll għal emerġenzi marbutin ma' droga. Jiġifieri li jkollhom qassa kontinwa fil-konfront ta' din it-teddida. L-informazzjoni li torriġina mill-Istati membri ħafna mill-kwistjonijiet li jitrattaw il-kooperazzjoni eh, komunitarja eh, tiġi minn kemm id-dejta torbot fuqa. Eh, u xekku, grazzi sal kellim li mis il-kollega Stevens. Grazzi ħafna, President. Jien għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel Jiena fir-rapport rajt li s-sistema ta' twissija bikrija għad iġġarrab pressjoni kbira minħabba il-volum ta' sustanzi li hija ikun hemm. Hemm ħafna fis-suq minnhom dawn is-sustanzi, ħafna stati membri ma jidhirx li għandhom sistema ta' monitoraġġ kif suppost b'mod li tinġabar l-informazzjoni meħtieġa dwar dawn is-sustanzi u l-impatt tagħhom fuq is-saħħa pubblika. Allura nixtieq nistaqsi, is-sistema ta' twissija bikrija fil-format attwali tagħha tista' tkompli taħdem kif inni taħdem. Ma nafx forsi hemm bżonn tiġdid, ma nafx kif forsi, però forsi hija xi ħaġa li naħsbu dwarha din forsi jista' jkun hemm riforma għall EWS u t-tieni mistoqsija tiegħi hija din. Fir-rapport rajt ukoll li Spiss jiġri li drogi ġu mitqisa miż-żazax bħala kolu seksi. sexy. Jihdu droga biex jidru cool insomma. U l-fat li drogi jistaw jiġu deskritti bħala illegali dan jagħmluhom aktar zbiħa għaż Mux Mhux iż-żazax biss insomma anke nis ikbar fleta li forsi joħdu dawn id-drogi, forsi sta' kien xi kampanji ta' talim biex jindirizzaw din il-problema. Naħseb li rridu nagħmlu aktar bħala kampanji bħalma minna wkoll biex innaqsu l-użu ta' tabak u l-alkohol pereżempju. X'taħsbu intom? Nistgħu nagħmlu xi ħaġa anki flimkien mal-Istati Membri. Grazzi. Issa l-aħħar kellim, kollega Ġuli. Grazzi l ewwelnet għal dan ir-rapport ta' sew interessanti. Kallu ħafna fatt interessanti fih dan ir-rapport. Jiena nixtieq naqsam l-esperjenza personali tiegħi. Jiena naħdem ukoll eh, fil-ġlida kontra drogi. U dan li nagħmlu mill-1981. Minn dak iż-żmien l-awks eh, ħafna esperjenza u rajt ħafna nies jiskontaw pieni l-ħabs minħabba dan il-fenomenu. Waħed mill-kollegi tiegħi qal li meta n-NATO fl-aħħar jirtira mill-Afganistan il-produzzjoni tal-opium se tiżdied bil-kbir. Ma naħsibx li għandna nistennew sakemm it-truppi jirtiraw minn dan il-pajjiż u l-qasam mal-fejn jiġri dan għax għaliex il-ħsat tal-2013 kien enormi fl-Afganistan tal-opium dan minkejja l-isforzi tal-komunità Ewropeja, minkejja id-dollari kollha li ġew investiti u minkejja il-korsijiet kollha li inataw l-bdiewa fejn għal-muomi ikabru iż-żafran flok l-opium minkejja dan kollu minn n-nies tal-UNODC li mietu minħabba din il-problema issa xorta bqajna bla soluzzjoni. Eh, problema li edha taħlinna ħafna rizorsi u r-riżultati jibqgħu zero. Il-networks kriminali u l-gangs u koll għedin jiksbu rizorsi gbar li mbagħad jispiċċaw biex jiffinanzjaw it-terrorizmu. Il-katina bejn id-domanda u l-provvista maħniex jirnexxielna nkissruha. 40 sena ta' falliment qegħdin naraw. U minkejja dan in-nies li jużaw id-drogi żdiedu bil-kbir. Minkejja l-isforzi kollha tagħna il-ġlied kollu tagħna anke fil-konfront tal-ħasil tal-flus marbut ukoll mal-qasam ta' drogi, dan kollu falla. U kulħadd jista' jislek il-konklużjonijiet li jrid minn dan il-falliment. Ma nafx forsi rridu naraw xieġri kiku nellegalizzaw id-drogi. Grazzi ħafna, jgħid il-President, dan il-mistoqsijiet Iva, probabli aktar terġa' tiġi dar boħra hawnhekk għaliex m'għandniex biżejjed ħin biex nidħlu f'diskussjoni dettaljati. Il-kellim jistaqsi kemm għandu ħin għad-dispożizzjoni tiegħu. Seba' tmien minuti bej wieħed u ieħor. Nagħmel l mutija jgħid il-kellim. Mela, sinjuri, eżis membri tal-dan il-Kumitat Libe Jiena sorpriz minn dak li ġara illum hawnhekk. Ma tantx eh, narakom hawnhekk u qatt ma rajt daqshekk MPs preżenti, diskussjoni interessanti ħafna u anke l-istqarrijiet tagħkom kienu interessanti ħafna, jiena niftakar li darba kont hawnhekk kien hemm tliet membri biss preżenti. U jien saqsejthom għalfejn m'hemmx interess huma <laughs> għaluli li din l-aġenzija mhux qed toħolqilna problemi. Jina ma nixtieqx noħolqilkom problemi llum lanqas, però għandna sitwazzjoni li hija serja u rridu nittrattawha il-kol kemm aħna flimkien u dan fuh intom. Palma nafu jien. Nixtieq ukoll nirringrazzjakom għal klim ġentili li esprimejtu rigward l-operat tal-Aġenzija. Il-Ġerman ċermen li għandi seba' minuti għal daqstan ngħaddi malaj malaj insemmi il-punti ewlenin li semmew. Sirboni. Jiena ma narax nuqqas ta' trasparenza fl-ħdan eh, l-kooperazzjoni tagħna mal-Kummissjoni għandna kooperazzjoni eċċellenti mal-Kummissjoni, speċjalment ma' tlet DGs il-Ġustizzja, Affarijiet Interni u Sanko wkoll. Il-ġustizzja hija tnaqqas mill-importanza tagħha fil-ġejjieni għaliex ħareġ ċar mill-Kummissjoni l-ġdida li id-drogi sa tkun kompetenza li saħat għaddi għall affarijiet interni mill-ġustizzja Però kien hemm eh, affarijiet oħrajn diġi soħrajn li magħhom kellna kuntatt ukoll bħat taksod, l-istandardizzazzjoni ta' sorsi fl-istati membri, il-kwalità tad-data, dawn issemmew minn diversi kelliema. Aħna għanna da 20 la' kull sena fejn niddiskutu mal-kollegi tagħna mill-istati membri niddiskutu dwar oqsma speċifiċi, metodoloġija u standards għal ġbir tad-data U waħda mill-kisbit tal-Aġenzija flimkien ma l-Istati Membri naħseb kienet il-fat li issa għanna armonija u il-ħakna livell ta' standardizzazzjoni mhux eċċellenti ta' ma qiegħed hemmhekk. Għamminna l-almu kollu tagħna. Imbagħad kien hemm oħrajn li semmew li din l-aġenzija mhux qed tagħti eh, l-importanza li xirqilhom in-nies u jiena eh, naqbel ma' din l-istqarrija, però titjib kien hemm imbagħad rigward iż-żewġ bażijiet legali. Eh, mhux il-kompitu tagħna li nagħtu il-parir li lkom x'tagħmlu, għaliex aħna s-suġġetti tal-eżerċizzi aħna qegħdin nimplementaw sempliċement il-bażijiet legali u xejn aktar. Maħniex imseħbin aħna fl attuazzjoni ta' dawn il-bażijiet. Mistoqsija interessanti kienet il-mistoqsija dwar kif intitjib il-komunikazzjoni mad dealers u traffikanti u għamminnu iva spess jiġri li nirċivu seħħiet xikultant e-mails u kol l-aktar minn nis li għandhom ħanut li jgħidulna li irċevew sostanza ġdida fejn il-molekola per eżempju hija legali jew inkella jkun hemm nies li jgħidu li jisma' e, hemm sustanza li ħanikseb skont ta' 50% e, roħs fuqa pereżempju għaliex daqt tkun illegali, nirċevuhom ħafna dawn l-elementi. Jiena naqbel ma' ħafna mill-affarijiet li semmejtu, però aħna ma nistawx nagħmlu rakkomandazzjonijiet e, b'xorta ħażina fir-regolament tagħna dan mhux mitqies u mux se nagħmel rakkomandazzjonijiet ta' hawnhekk, però naf x'kienu it-tnaqqis fil-budgets li kien hemm eżempju, anke fil-Portugal fil-qasam tal-Pulizija. Din hija kwistjoni serja f'pajjiżek ukoll. Eh, il-konsum fil-Portugal ta' droga huwa pjuttost baxx fil-medja meta mqabbel ma' pajjiżi oħrajn, però huwa pajjiż ta' tranzitu għadħul ta' droga fl-Unjoni Ewropea. U fil-Portugal hemm organizzazzjoni jisimma iċ-ċentru għan narkotiċi li jikordina l-kooperazzjoni fil-reġjun tal-Atlantiku fost l-Istati membri, in navy u l-Polizija biex jiġi miġġiela traffikar tal-kokaina mill-Atlantiku. Din hija xi ħaġa li hija interessanti wkoll xi ħaġa li qed issir fil-Portugal. mbagħad. Huwa assolutament ċar li il-problema globali trid tiġi trattata kif semmew il-kellima wkoll. Il-punt partikolari li kien hemm fuq l-Iran aħna xi kultant ikonna kuntatti kontatti pjuttost rari mal-esperti iranjani, speċjalment fil-qasam tas-saħħa, u nafu li ju mandom riċerkaturi eċċellenti u nies eċċellenti wkoll in ġenerali. U mill-Iran joħorġu prodotti tajbin ħafna. Xi erba' snin ilu kien hemm missjoni tal-fact finding mill-Ġermanja, Franza u Renju Unit fl-Iran biex naraw kif nistgħu nsaħħu l-kooperazzjoni. M'hemmx kooperazzjoni formali mal-Iran, però xi kultant iva nkunu f'kuntatt magħhom rigward l-infurzar tal-liġi huwa daqsxejn aktar diffiċli mill banda għaliex l-Iran huwa pajjiż li jgħinna biex nevitaw transitu fl-Unjoni Ewropea, però mill-banda l-oħra li titkellem mal-politiċi fl-Iran tantem propaganda fl-Iran li huwa diffiċli biex naddu l-messaġġ tagħna u biex niksbu informazzjoni ċara. Naħseb baqa' għanna għax naħdmu minn dan il-pajjiż. U fl-aħħar mill-aħħar aħna nagħmlu dak li jkun ġi maqbul mal-Kummissjoni u l-IAS għaliex aħna maħniex aġenzija bħal dawn. Imbagħad il-punti fuq il-kultura u s-soċjoloġija, però dwar dawn naħseb naħtiġu diskussjoni aktar twila. Li nista' ngħid għalissa huwa li meta niġu għal-familja, bidla fl-istruttura tal-familja, kultura taż-żgħażagħ dan kollha jilagħbu rwol importanti ħafna. Però jiena nifmu il-punt dwar l-operat tal-Istati membri għaliex responsabilità tal-Istati membri tissejjes fuq il-prevenzjoni l-aktar. Kien hemm punt ukoll dwar dan din l-idea li jkun hemm kampanji ta' talim aktar mifruxin, jena il-kampanji ma tantx joġbuni personalment, l ewwel tal għaliex ftit ikun hemm evalwazzjoni f'dan il-qasam, u t-tieni net xi wħud minn dawk li ġew evalwati intwera li tantx kienu effettivi, anzi ġieli kienu kontraproduttivi, però mill-banda l-oħra prevenzjoni iffokata dan l-approċċ fejn inti tmur f'ċerti viċinati, tmur ċerti minoranzi risk groups. U xi kultant rridu ninsew il-political correctness ukoll din hija xi ħaġa li għamilnija u tista' tkun effettiva wkoll anke fil-prevenzjoni. Hemm ukoll prevenzjoni ambjentali, ġifier il-prevenzjoni fost in-nies li huma friskju. Dan huma affarijiet li huma importanti ħafna, dan ifisser li rridu nimmiraw l-iskejjel, familji, viċinati, eċċetera Rigward il-legalizzazzjoni, jiena ma nista' ngħid xejn dwar dan is-suġġett, però nista' ngħidilkom li aħna għadin insegwu dak li qed jiġri fid-dinja, speċjalment id-diskussjoni għatwali fuq il-kannabis, qegħdin insegwuha bir-reqqa din u ġejna offerti li nkunu parti segwitu xjentifiku dwar l-effetti ta' legalizzazzjoni mill-Uruguay, xtaqna però nix ir rizorsi u Dak li nista' ngħidilkom huwa dan. Fl-ebda stat membru m'hemm dibattitu fuq legalizzazzjoni fuq livell ta' gvern u ma jidhirx se jkun hemm wieħed fil-ġejjin immedjat. Però tistgħu taraw x'inhu jiġri fuq livell ta' soċjetà ċivili, NGOs, hemm ħafna diskussjonijiet dwar dawn u diskussjoni se jkomplu jiżdiedu fil ġejjeni Imbagħad il-migrazzjoni illegali u l-migrazzjoni in ġenerali u drogi din ukoll hija problema iva. Jiena kelli ħafna diskussjonijiet ma' direttur tal-Frontex dwar kif aħna nistgħu naraw aħjar kif it-traffikar tal-bnedmin kif dan huwa marbut ma' traffikar ta' drogi għaliex nafu li il-gruppi tal-kriminali ma tantx huma interessati f'ċerti Kum kumditajiet huma interessati biss fil-flus u kif jistgħu jiksbu dawn il-flejjes. Jekk naraw pereżempju eh, id-dajjes fil-Mediterran pereżempju. Dan huwa eżempju biss, però huwa diffiċli ħafna biex aħna niksbu informazzjoni aċċettabbli f'dan il-qasam. Rigward il-Greċja aħna nisabu f'kuntat l imseħbejn tagħna u nafu tajjeb ħafna li tnaqqis fis-sistema tas-saħħa fil-Greċja pereżempju kien tnaqqis drammatiku. Għandna kooperazzjoni eċċellenti ħafna fil-Greċja però u nafu l autoritajiet qegħdin jagħmlu xogħol tajjeb ħafna taħt ċirkostanzi diffiċli ħafna dan nqissuh aħna. Però il-qasam tas-saħħa jgħid fi kriżi kullum kien kważi fl-Ewropa imbagħad il-15 persuna li ddaħlu l-isptar bl-spice, l-spice eh, waħda minn dawk is-sustanzi. Soltu dan ikunu pjanti jew inkella partit mill-pjanti li jiġu mħalta mal-sustanzi eh, sintetiċi. Minn dawn dejjem ikonna il-ġodda, però jien qed li kellna set risk assessments f'dan l-aħħar u rajna żewġ sustanzi li waslu għal 59 kas ta' mewt f'pajjiżi differenti. Is-sistema ta' twissija bikrija, eh, il reforma tiegħu hawnhekk fil-qosor, aħna qegħdin insegwu il-proċess eh, mill-qrib ħafna ħirġa' leġizlazzjoni ġdida u ninsabu f'kuntat ma' Signora Boni, eccetera ġifiri dwar dan neħa sammexxu l-qoddim. Bej wieħed u ieħor naħseb uġib tal-mistoqsijiet kollha. Il-kampanja wkoll ta' talim tal-poplu l-Afganistan hija kwistjoni wkoll li indwara nistaw nitkellmu għal sigħat u ġranet sħaħ hija problema globali u naħseb li il-problema tinsab fl-Ewropa u l-lin minna u kol. Il-problema mux għedha tiġi mitqisa bis-serjetà li xirqila u jiena fl-istqarrija inizjali etta u kol. Il-problema ma tantx tara minna naħa tal-konsumaturi u dan ifisser li l-interess tal-politiċi, mhux intom ovvjament imma politiċi oħrajn, l-interess qiegħed jitbaxxa ħafna fuq din il-kwistjoni, din hija kwistjoni li qed tintesa attwalment Iva, naf għanna problemi ikbar, jekk weħat jara per eżempju xini jiġri fid-dinja bħalissa għan problemi ikbar, pero l-problema għeda emmek u rridu nġildula. U aħna għawn fl-EMC DDA sen komplu nġildu f'dan il-qasam untukom sa fejnu possibli l-aħjar informazzjoni li hija disponibli. Grazzi ħafna. Mr. Goetz, thank you very much. Grazie Grazzi ħafna, Sur Gott sa irnexxilek eh, eh, anka tirrispondi lil kulħadd fil-ħin li kellek naf li intom ħafna mill-membri anka l-ġodda interessati ħafna f'dan is-suġġett għandna anka triq leġislattiva li aħna ħansegwu imma anka hemm pajjiżi speċifiċi li huma interessati ħafna f'dan hemm anka rabta mal-kriminalità eh, organizzata u jiena ħan diskuti mal-koordinaturi utli biex anka nitkellmu dwar is-sinerġija u anka naraw illi e, e, f'dak li nagħmlu jkun hemm riflessjoni tal-interess li rejna f'dak li e, intqalu u semma llum hawnhekk grazzi ħafna. Let's move on to the next uh, item. Mela, naddu għal punt li mista l-agenda tagħna tal-lum Okay, colleagues, for the next item we have a presentation. Mela, għanna prezentazzjoni mill-Kummissjoni għal punt li missa issa. Għaw uh, point of order fil-Kamra minn membru parlamentari. I can't hear you. Mikrofonu jekk joġbu. Silent point of order now. Mela, il-ċer eh, ħazbal fil-fat ma kienx hemm l-ebda point of order Colleagues, um, the next item is a presentation by... Mela, għana prezentazzjoni minna ħad għal-Kommissjoni fi negozjati tal-rikas tal-regolament tal-Dublinu eh, illi ġie adottat f'Ġunju tal-2013 bħala um, parti mis sistema komuni tal-azil ma kienx hemm qbil fuq l-artiklu 48 u l-Parlament qal li fil-kas tal minorenni zar minor Eh, li għamlu applikazzjoni fl-istat membru, mela fejn l-istat membru fejn hemm il minoren di għandu jkun l-istat responsabli li eżamina l-applikazzjoni tiegħu għal protezzjoni internazzjonali u dan fl-interess tal-minorenni biex da ma jkunx trasferut. Il-Kunsill jista' jaċċetta din il-pożizzjoni u l-artiklu 84 għalhekk baqa' mhux mibdul um, imma minħabba li kien hemm um, każ fil-ECJ u uh, ħajkun hemm il-linja ta' gwida għal regola li ħadd tniżel fl-artiklu 8 il-kolleġislaturi qalu uh, li huwa l-qorti li ħajdeċidi ir-regola u ħatkun il-regola finali f'dan l-artiklu 8 dan il bil uh, kien f'dekerazzjoni tal-istituzzjonijiet u qiegħed fl-att leġislattiv Wara dikerazzjoni u l-impen ta' tliet istituzzjonijiet, il-Kommissjoni ħarġet bi proposta li tagħmel il-kontenut ta' l-artiklu 8 eh, koerenti mal-ġurisprudenza um, um, u għalhekk il-Kommissjoni ħad tagħmel preżentazzjoni mbagħad wara tkunu tistgħu tintervjenu jew tistaqsu mistoqsijiet. Dawenet il-rapporters u shadows rapporters imma l-ewwel il kommissjoni ħad tagħmel preżentazzjoni tagħhom. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, Grazzi, President il 26 ta' Ġunju eh, il-Komissjoni Eh, fil-fat eh, adottat proposta għal eh, revizjoni tal-artiklu 8-4 dwar ir-responsabilità tal-istati membri fil-rigward tal-applikazzjonijiet minn minorenni u kifettinti fil-kommenti tiegħek il-proposta hija segwitu tal-istedina li salet mill-Parlament Ewropew anka minn Kunsill fl-aħħar trialogu li sale fuq il-Dublinu tlieta biex jirrevizjonaw l-artiklu 8-4 meta l-ICJ joħroġ bis-sentenza tiegħu fuq dan il-każ u dan huwa il-każ li jismu MA, MA case. Il-orti ħareġ bis-sentenza tiegħu fis-6 ta' Ġunju tal-2013 u nixtieq ngħid illi il-proposta tagħna kull ma ħadd tagħmel huwa ħadd ikkodifika l-ġurisprudenza fuq dan is-suġġett xejn aktar u xejn anqas u nixtieq nagħmel ukoll żewġ kummenti orizzontali l-ONET skont charter u kif għalu il-orti eh, tal-ġustizza fil kasal tal-MA il-proposta qed tassikura li l-aħjar interessi tal minorini għandhom dejjem ikunu eh, l-ekta ħaġa importanti fil-proċedura ta' Dublin Il-proposta tipprovdi li dawn il-minorenti li huma gruppi vulnerabli li applikaw għal protezzjoni ma jiġux trasferiti għal xejn minn stat membru għal ieħor u barra minn hekk l-eżaminazzjoni tal-applikazzjonijiet tagħhom ma tiddowimx ħafna fit-tul. Ħankun naqra iktar speċifika Mela, speċifiku issa fuq eh, il-sentenza, il-proposta tkopri żewġ eh, xenarji eh, possibbli dawk li ma jkollhomx laħwa jew xi ħadd jiġi minnhom jew ġenituri fit-territorju. Mela l-ewwel każ Meta il-minorenni l applikazzjonijiet għal din il-protezzjoni internazzjonali anka fl-istat membru li huwa palissa ikun qiegħed jgħix fih, dan l-istat membru ħajkun responsabbli li jeżamina l-applikazzjoni tiegħu u dan qiegħed fl-artiklu 4 e- tal-proposta tagħna. It-tieni każ, it-tieni xenarju Meta eh, dan il-minorenni jappellika għal din il-protezzjoni u jkun eh, fl-istati fl-istat ehm, membru ma ma jkunx tefa l-applikazzjoni emmek. L-istat membru irrit jatih l-opportunita illi jagħmel l-applikazzjoni li jixħet l-applikazzjoni u dan ijat fil-artiklu 8-4 b tal-istess um, sottoparagrafu u hemm żewġ xenarji oħra barra minn hekk. Mela, jekk wieħed ikollu l-opportunità li jixħed din l-applikazzjoni u il-minoreni jiddeċidi li applika f'dak l-istat membru, dan għandu jibqa' f'dak l-istat membru li dan ikun responsabbli li jeżami eżamina l-applikazzjoni tiegħu. Eġifiri l-artiklu b it-tieni paragrafu. U jekk il-mino renni jiddeċidi li ma jgħamili hemm l-applikazzjoni, ġifiri mhux fil-pajjiż fejn qiegħed, l-istat membru għan e, e, responsabli għandu jkun dak fejju tefa l-aktar applikazzjoni reċenti u dan fl-interess tiegħu u dan hija fit-tieni paragrafu tal-artiklu 84b. Barra minn daw ix-xenarji il-proposta tniżel ukoll regoli biex t-facili tal-kooperazzjoni bejn l membri u biex tipprevjeni sitwazzjonijiet ta' abbuż mis-sistema billi b'mod partikolari Eh, wieħed joqgħod eh, eh, jitrasferixxi r-responsabilità hawnhekk għandna l-artiklu 8 4 u d nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi fid-dawl tal-istedina tal-żewġ koleġislaturi fil-rikas tal-regolament ta' Dublin, il-Komissjoni da tikkodifika il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u minħabba din is-sitwazzjoni li issa ċara il-Kunsill aħna għadin inserħu fuq il-Kunsill u il-Parlament illi dan il dozzer leġislattiv jiġi konkluż kam issa jkun malajr. Grazzi ħafna, eh, skużani jgħid il ċermen eh, eh, kien hemm ħafna kollegi li xoq jitkellmu fil-punt tal agenda ta' qabel ħin twil kien eh, punt interessanti jiena tiġa għandi l-lista tal-kellima għax għandi rapporter u shadows għalek eh, u għandi person oħra biss eh, illi zet. Iżommu mal-ħin jekk ġabkom. Mela rapporter l-ewwel. Mela, fil-mandat ta' qabelina kont ir-rapporter għal rikas tal-regolament ta' Dublinu u dan ġie adottat eh, f'Ġunju tal-2013. Kienet biċċa xogħol ibsa għal erba' snin, saħ? fejn aħna eh, bħala e, tim ersaqna eh, qrib xurxin u kellna ħafna kooperazzjoni bejnietna. Kien hemm artiklu wieħed illi aħna però ma stajniex eh, naqblu fuq u da kien it-tminja erba li jiddeċidi li ma stat membru huwa responsabbli mill-applikazzjoni ta' Minoreni li ma jkunx akkumpanjata. Ir-regolamenti ta' Dublinu ma kienux ma kienx ċar dwar dan E, e, kien jemim e, nizzali dan seħ fejn saret fejn xtaqtet l-applikazzjoni minn ma jiċċara jekk kien iċlow l-applikazzjoni jew dik l-aktar riċenti u din ġiet interpretata minn ħafna stati membri fil-rigward ta' Dublinu l-Antik illi dawn għandhom jiġu trasferiti fl-ewwel stat membru fej huma waslu. firit tfal kienu għedin ġudu trasferuti minn pajis għalliħor isom xie pakket eh, dan u aħna ridna nwaqfu għadin fin negozjati fuq il-regolament ġdid ta' Dublin il-partijiet kollha qablu il-regola għandha tiġi iċċarata imma ma qbilniex fuq kif se seħ din il-Kummissjoni u l-Parlament xtaqu jiċċaraw illi dan għandu tkun il-pajjiż fejn il-minorenni il, jkun xeħet l-aktar applikazzjoni riċenti, ment il kunsil xtaq illi dan ikun il-pajjiż fejn xeħet l-ewwel applikazzjoni u dan kien stalemate u aħna ma wasanna kien u aħna pala, pala fil-parlament talek enna nkunu uh, kreativi ħafna u għalhekk jiena grata ħafna bil-kooperazzjoni li kellna E, f'dan il-punt tan negozjati kien hemm kas pendenti fil-qorti tal-ġustizzja fuq dan il-punt. Jiġifieri min orenni illi mhumiex akkumpanjati u li ma pajjiż ħajjuħu responsabilta. U għalhekk minħabba li ma stajniex naqblu, aħna ħalina t-tiskifinu fir regolament l-antika u biżieda u ħaniku. In the child's best interest. End of quote. U eh, eh li għamilna dekarazzjoni konġunta komuni appoġġata mill-Parlament, mill-Kunsil u mill-Kommissjoni illi tgħid illi meta joħroġ sentenza li CJ il-Kummissjoni għandha tiftaħ mill-ġdid dan l-artiklu fir-regolament ta' Dublinu u toħroġ bi proposta li tirrifletti il-sentenza tal-qorti Il-qorti għalhekk iddeċidiet xi ħaġa li aħna politikament ma stajniex niddeċidu. Fil-2003 ħarġet is-sentenza qabel e- e- e- l-adozzjoni tal-regolament Dublin u din kienet konformi ma dak li konna tnejdu aħna bħala Parlament u anka l-Kummissjoni, jiġifieri li m'għandux ikun trasferiment imma li l-istat membru responsabbli għandu jkun fejn il-minorenni ikun xeħet l-iktar applikazzjoni riċenti il-proposta tal-Kommissjoni illi temenda il-regolament ġiet prezentata f'Ġunju saqda fid-dejna u fil-Kunsilli aħna nadottaw din il-bidla kemm jista' jkun malajr kif qalet il-Kummissjoni. Huwa bla dubju illi għandna naġixxu fl-interess tal-minorenni kif hemm imniżżel fl-artiklu 24 ta' Charter il-sentenza tal-orti Eh, u rrit u kol morċat ċari li dawn il-minorenni mux akkompanjati huma persuni vulnerabli ħafna u għalek mandom xieġu trasferuti għal xi stat membru ieħor. Jiena nilqa il-proposta tal-Kummissjoni u nemmen illi tirrifletti tajjeb il-sentenza um, eh, tal-qorti kif aħna qabilna fil-sqarrija konġunta u nispera illi permessa proċeduta veloċi dan jiġi għad adottat tlet shadows tal file tiġa kienu shadows għal regolament tal Dublinja ġviri Silvi Dion, Timothy Kerkhoff, Jean Lambert, u dawn il-koll jafu eżattament fuq xiex qed nitkellmu u llum għalhekk jiena kuntenta ħafna illi nilqa x-shadows il-ġorda illi hija Roberta Mezzola, Molin Bjork u Laura Ferrera. Jiena ħerqana ħafna illi naħdem magħhom kollha u qed nara l-possibilità ta' proċess velori għax kull ma qegħdin ngħidu li ħanamlu għalli nallinjaw ir-regolament mal-sentenza eh, tal-qortu mhux nix niftħu xi partijiet tal-proposta. Nispera li l-Kunsill juhu l-istess uh, approċ għax diġa mpenjaw ruħom għal-bidla u jiena eh, ħerqana li naħdem mal presidenza taljana fuq dan id-dozier. Ħanerġa indur eh, lejn il-shadows jiena um, fil-rigward tal-rapportu anka għall-agenda. Mela, grazzi tal-kontribuzzjoni eh, Silvia. Il-shadows l-ewel, tista' tkunu fil-qosor Cecilia għalet kollox kwali kważi u semmitkom. Mela, Roberta Lowe. ewel Sur u grazzi ħafna Cecilia u huwa onur tiegħi li ħankun ix-shadow fuq eh, dan id-dossier u nixtieq ngħid minissa issa li ser nkompli bil-kooperazzjoni tajba ta' dik li werit Anna Maria Abli u ser inkompli nuri il-kooperazzjoni sħiħa tal-Partit Popolari Ewropew fuq dan id-dossier għalija l għanijiet huma tnejn. Kif attinti Cecilia għandna dejjem niżguraw li l-aħjar interess ta' tfal huwa protett Is-sena l-oħra kien hemm 13,000 minuri mhux akkumpanjati li għamlu applikazzjoni għall-ażil u allura hemm bżonn naħseb kollha kemm aħna naqblu ta' regoli ċarissimi ħalli niżguraw li dawk li huma l-iżjed vulnerabbli fis-soċjetà tagħna ma jintużawx bħala ballun politiku. Se nqafaw ser nuri l-kooperazzjoni tiegħi tal-grupp tiegħi f'dawn in-negozjati biex inkunu nistgħu nispiċċawhom bl-aħjar mod effiċenti. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-li kon daqsek fil-qasiri sa' Silvi Krion. Jina u kol ħani prova inkun um, fil-qossor pal-kollegi tijaj. E, eh, nishtiq e, eh, nejt li na kontenta ħafna eh, fir-rigward ta' dak li intqal u fir-rigward ta' dawn il-minorenni li mhumiex eh, eh, akkumpanjati u minn xi xjaddu kif nafu minn xi xjaddu fid-diskussjonijiet illi kellna fil-Parlament. Din id-dekerazzjoni konġunta sa ġita ġurnata u naħseb huwa mod tajjeb kif wieħed għandu eh, jaħdem anka is-sentenza kienet tal- tal-ECJ kienet wahda li ħarġet eh, bil-gwida għala kiena nixqnejt li jina kontent ħafna bis-sentenza u anka l-interpretazzjoni li saret. Issa per rigward tal-forma jina naħseb li kienet dan kien put ta' karifika li kien vitali. Wieħed irrit jgħid illi eh, Eh, dan qed zon fuq qudiem net l-interess tal-minorenni u il-vulnerabilità ta' dawn il-minorenni illi qed issa qed titqies bisħiħa. Il-trasferimenti eh, eh, bla raġuni għalhekk issa ħajġu evitati għalek aħna kuntenti ħafna ta' bixxol li qed isir għanna eh, kem jista' jkun niksbu il-bilanċ eh, neċessarju dejjem inżommu l-aħjar interessi tal-minorenni f'moħħna. Eh, nixtieq nistaqsi jekk forsi seħ xi ħaġa ġdida minn meta ħarġet bis-sentenza il-qorti. l il qorti jina nixtieq nassikura li l-sessila li ħan ikkopera b'mod sħiħ. Grazzi ħafna lil u e għal ICR tal-iżomt ma' li ħin tiegħek. Eh, Sur Kerkel. Grazzi, President. Naħseb nista' ngħid li um, aħna wkoll din appoġġaw eh, din is-sentenza, però ma nixtieqx li nitilfu l-iskop aħna tal-kustjonijiet marbuta ma dan li għadhom xorta waħda eh, għadhom xorta ta' tħassib u dan din hija il-sitwazzjoni il tas-saħħa u anka il- il-kustjoni marbuta mal-età importanti e, dan aħna rajna u kol evidenza ta' attività kriminali illi tabbuża minn dan l-approċ umanitarju fejn l-età ta' persuna hija kritika biex nejtek f'ċertu punt tal-ħajja u għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna għax irridu noqogħdu attenti. Tkellimna dwar il-mod ta' kif nilqawhom daw meta jaslu fil-pajjiż u nittrattawhom e, b'tali mod u maniera li ma noqogħdux inġerruhom minn posta liħor fl-Ewropa. L-Ewropa ma li standards ta' il uħ fl-istati membri differenti huma differenti u ħafna mill-istati membri sfortunatament una aħna ħafna tħassib anka fir rigward tal-minorenni għax li standards mhumiex aċċettabbli u għalhekk fil-waqt li jiena eh, kuntent bil-prinċipi ġenerali inħoss li għanna nassiguraw li l-istati membri kollha jkollhom standards li jkunu ta' livell u li bizzejet, it-tieni illi inħarsu lej l-evalwazzjoni tal-età b'mod tajjeb u fl-aħħar net u din jiena kważi dejjem semmejta meta eh, kellna dożers tal-immigrazzjoni li nassiguraw li dawk li huma responsabbli li abbużaw mill-minorenni u li jużaw il-minorenni U għalek daw it-tfal jispiċaw mux akkumpanjati dawn iridu jittieħdu il-forza tal-liġi għanda titratta din il-ħaġa u l-Frontex għanda tara li dawn jatu kont ta' emilom irridu dawn jiffaċċaw l-responsabiltajiet tagħhom. Il-limġiba tagħhom hija immorali. It-tfal m'għandhomx isofru u min ipoġġihom f'dik il-pożizzjoni mhux ġustandom ikunu huma li jsofru u ibatu. E, jina naf xinti tgħid xil il-biraħ rajt il-rapport um, tal-minorenni uh, mhux akkumpanjati. Tack så mycket. Eh, ja, det kommer inte som någon överraskning att vi i GUE-NGL... Grazie. Minna tal-GUE. Aħna kritiċi ħafna dwar det regulament av Dublin. Och U nixtieq nispjega għaliex. Din il-proposta hija f'konformità mal ehm, liġi internazzjonali għall-interess ta' tfal. U dan il kol nafuħ. Nafu kol li dawn muġet jiġu dejjem irrispettati. Laf il um, liġijiet tagħna u laqas fil-proċeduri. Nista' nagħmel eżempji mill-Iżvezja ma nimmaġina li dan kollu japplika l-Istati Membri kollha għal stant aħna nilqgħu um, l-intervent tal-Qorti tal-Ġustizzja anke l-proposta tal-Kummissjoni li huwa titjib għal dan il-grupp vulnerabli li jissa jistegġi esklus mill-regolament ta' Dublin. Aħna naqblu ma u sena kooperaw mal-rapporter. Grazzi, jgħid il-President, għannat ta' Anzi, eh, Jean Lambert kienet ix-shadow rapporter għal ħodor ikjoġbok. Grazzi u jien ukoll nixtieq uh, nuri ehm, li jena kontenta bil-deċizjoni tal-qorti. Għasra li kena nistennew deċizjoni tal-qorti biex naslu sawnek. Huwa ovvju li tfal ma noqogħdux nitrasferixxuhom. Laqas l zulti ma nagħmlu hekk, però iktar iktar it-tfal. F'dan il-każ naqbel ma' rapporter li għandna nimxu lejn konklużjoni maġla kim jista' jkun dwar dan din l-emenda partikolari. Jiena nilqgħu wkoll uħut mitħassib li tqajmu minn membri oħrajn dwar kif aħna qegħdin nimplementaw din il-kwistjoni tal-aħjar interess tfal il-rekwizita unek huwa li l-istati membri kooperaw dwar dan. Waħda mill-affarijiet li aħna nafu hija li dinja differenti ħafna f'xi stati membri għaliex uħut mandomx is-salvagwardji adattati u din kienet waħda mill-problemi meta niġu trasferiment fej kien hemm mekkaniżmi dajfa, it-tfal spiċċaw f'riskju ħafna iktaroli. oli. Din hija xi ħaġa li fil-fatt għandna bżonn analizzaw kif qal Timothy dwar il-kwistjoni tas sigurtà ta' tfal u l-uħ nafu li hemm ċertu stati membri, ċertu stati membri tfal jisparixxu minn dawn ċertu faċilitajiet fejn qed jiġu traffikati u abbużati. Din hija waħda mill-problemi li għandna b'Dublin u qed nippruvaw insolvuha kien ikun tajjeb kieku salvejna uħut e, ftit iktar problemi, pero għamilna dak l-istajna. Grazzi Jean, Ix-xedaw għali e FDD għas Sinjura Ferrara. Grazzi, President. L-ewel rapport li jina li xedaw rapporter kontenta li nirringrazzja li Cecilia Vigstorm u li kollegi kolla unuri li jina l-esta li nikor labara maħħom. Rridu natu priorità l-interess ta' tfal tal-minorjenni ġifiri u jiena naqbel mal-prinċipju għavlini tal-qorti biex bekk nevitaw dawn li trasferimenti ta' tfal. U jrid ikun hemm standards tal-uħ għal-tfal li jkunu aċċettati mill-istati membri kollha. Irridu nimxu f'din id-direzzjoni u nikkollaboraw iktar biex naslu għal dawn l-standards tal-uħ. Grazzi. Grazzi għana tlet kellima oħrajn, kollegi, kieġobkom zomu fil-qosor kem jista' jkun. Is-Sinjura Korazza Bilt. Grazzi nilqa proposta tal-Kommissjoni u nappoġġa dak li qalet il-rapporter Cecilia Vickstorm. Jina konċeda r-rapporter għal Pepe fuq il-rapport ta' tfal mux akkumpanjati jina tlabt specifikament biex nwafqu dan il-karuzel li qed joħloq stress kbir għal dawn it-tfal wara it-trauma li ġa ikollhom meta jiġu hawnhekk fl-Unjoni Ewropea mhux akkompanjati. Jiena ntqajt fl-Iżvezja ħafna tfal li qalu li ma jistgħux jifmu għalfejn intbatu f'ħafna postijiet differenti xi kultant ġew miżmuma u qatt ma qalulhom x'kienet il-proċedura. Jiena nispera li issa nistgħu nitrasferixxu il-leġiżlazzjoni il-verdett tal-qorti kemm jista' jkun malajr u neħħu din l-ambigwità u l-inċertezza rridu dejjem nitkellmu niftakru li t-tfal huma l-ewwel tfal u migranti immigranti nilqgħu wkoll l-obbligu ta' informazzjoni bejn l-istati membri dwar min ser ikun responsabbli għaliex dan ser jgħin biex jipprevjeni l-abbuż. Nixtieq insemmi sur President li aħna tlabna li konna intergrupp fuq it-tfal u jiena nispera li l-kollegi ser jappoġġawha mm, kwistjonijiet ta' tfal mhux akkumpanjati hija hija ħaġa kera għandna traċedji kbar li qegħdin niseħħu hawnhekk fuq il-frontieri esterni tagħna. Aħna fl-Svezja ilqajna 4000 tifel u tifla mill sirja u minn pajjiżi oħrajn. Nisper numri dejjem qegħdin jikbru. Nispera li kollegi jistgħu jappoġġaw dan. Grazzi sa dwa Sinjura Wimberg. Thank you. Grazzi xtaqt najt sempliciment li l-Izvezja l-sena l-oħra laqed madwar 4.000 tifel u tifla mux akkompanjat u għal iktar pajis li jtil għal dawn il-minuri. ħafna iktar minn ħafna pajizi kollha f'daqqa. Irridu irridu dawn it-tfal jaddu eh, minn ħames pajjiżi biex jaslu għal għal ehm, l u għal daqstant eh, irridu noqogħdu attenti ħafna biex inneħħu dawn il-lakuni li hemm fl-istati membri oħrajn. Għanna bżon ta' liġi vera li s-saħħa il-frontieri esterni biex bekk l-pajizi kollha jkunu jistaw jessumu responsabilitajiet tagħhom u mhux jitfaw responsabilitajiet fuq il-Svezja, ir-Renju Unit u il-Ġermanja jena rrit li għal dan għanna dibattitu fuq din il-proposta ikonna dibattitu kol fuq, Schengen u l-protezzjoni tal-frontieri ġewwa l-Ewropa. Grazie President, jena ġeja mill-Olanda, ġeja minn pajis li jirċivi ħafna applikazzjonijiet tal-azil taħt il-regolamentazzjonijiet l-Olanda sa ser tiġi mill-quta minn dan. L-applikazzjoni suppost issir fil-pajjiż fejn il-persuna tkun l-ewwel waslet imma dawn mhux dejjem iseħħ u dawn ir-regoli mhux dejjem jiġu segwiti. Għan naħseb li dan l-aġġustament ser jkollu effett ħażin fuq pajjiżi bħal l-Olanda għaliex huwa meqjus bħala pajjiż faċli tidħol fih u li tagħmel applikazzjoni għalih u għal daqsant nixtieq li kolli reazzjoni dwar dan minn naħa tal-Kummissjoni. Grazzi. Inti dejjem iżon fil-qosor dejjem tisorprendini kull darba. L-aħħar kellima mill-Presidenza Taljana is-Sinjur De Blasi. Jekk iżon fil-qosor jinkun kontent ħafna. Iva ser inżom ħafna fil-qosor. Grazzi President, xtaqt sempliciment nenfasizza li dan id-dossier huwa ta' priorità l-Presidenza Taljana, se nippruvaw naħdmu kollaborazzjoni sħiħa mal-Parlament l-iktar mod rapidu u maġġel biex bekk nassiguraw li kunem ħarsin ta' drittijiet ta' persuni taħt l-età dan huwa argument ta' interess kbir għal-Presidenza tagħna f'dan ir-rigward aħna nisperjaw li jirnexxilna naslu biex ikonna dawn it-trialogi taħt il-presidenza tagħna ma nistgħux nieħdu eh, impenn nimpenjaw ruħha bisjeħ minn issa qegħdin nistennew il-proposta tal-Kummissjoni u mbagħad ninformawkom iktar fil-xhur li ġejjin però tistgħu torbtu fuq kollaborazzjoni sieħa min-naħa tagħna. Grazzi. Tajjeb, dak, dak kollox li xtaqna nisimaw, nirringrazzjawk. Uh, Cecilia, ti konkludi? 10 sekondi jena kontenta ħafna li għandi shadow reporters li għandi fit-tim tiegħi. Kontenta ħafna bihom u kontenta li huma esprimew ukoll l-opinjonijiet tal-partiti tagħhom. l Timothy nixtieq ngħidlu li l-assessjar tal huwa regolamentat fil-direttiva tal-proċeduri tal-azil bħalma l-koll nafu u din m'għandax taqsam xejn ma' din l-emenda l-ġdida għal-regolamentazzjoni ta' Dublin u għal daqstant kollegi ejjew nżommu kwieti ejjew nanalizzaw din il-ħaġa bħala xaġa teknika, kważi teknika, emenda għal-regolamentazzjoni ta' Dublin skont ir-regoli ir-regola tal-qorti, id-deċiżjoni tal-qorti. Grazzi u ħerqana li naħdem ma' kullħat. Grazzi. Proset ħafna Cecilia jgħid il-President. Ma kellix għal xiex noqgħod insaqsika laqas iżżomm fil-qosor. Nirringrazzja lil kulħadd li xadaw rapporters kollha għandi xi avviżi u nala il-laqa. Avviżi dwar il-ġimgħa d-dieħla. Nibda mis-7 ta' Ottubru, kollegi għal ġimgħa d-dieħla għandna il-smieħ tal-kummissarju nominati daw kollha jaqgħu taħt il-kompetenza tal-libe 29 ta' settembru fis-6 sa' 9 u nofs sur Ottinger il-smiħ konġunt ma' jitrekolt u libe 30 ta' settembru missija u nofs sal Erba' u nofs Dimitris Avramopoulos dinja dan wasmiħ esklusiv, bat l ewwel ta' ottubru mi sjaw nofs sal-erba u nofs Signor Jurova li be imke ġuri u fam konġunt fis-6 ta' ottubru ser ikunem mis-6 u nofs sa' 9 u nofs ma' komissarju Andres ma' limko u aħna u 7 ta' ottubru mid-9 sa' nofsinar ma' sur Timmermans dan huwa sfortunatament issa ser ikun fi wara nofsinhar ser ikun smih konġunt ma' Libe Ġuri Wafko. Issa ġi deċiż li din ser tkun dan ikun smieħ miftuħ ta' konferenza ta' presidenzi u l-modalitajiet għadhom qed jiġu deċiżi bħalissa. Ser ninformawkom xi fisser dan eh, nisperaw li jkun hemm il-preżenza ta' Libe f'dan ismiħ ukoll. Dawn huma l ismiħ li aħna ser ikollna l-ġimgħa d-dieħla. Nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom tal-kontributi tagħkom dal-għodu. Grazzi.